kwistjonijiet fiħdan il-qafas leġislattiv skont trattati. Grazie. La... Grazie. Nala dan id-dibattitu u l-votazzjoni sesseħ nar il-ħamis senar. Ora l-ordine del giorno. Issa, fuq l-agenda għanna rapport tal-onorevoli Eler, il-kooperazzjoni ċivili militari u l-izvilup ta' kapacitajiet ċivili militari. Nadi sal-kelma l-rapporter għal erba minuti. Ikjożbok. Signora President, Kommissarju, Signori, l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea impenjaw ruħom internazzjonalment li jagħmlu kontribuzzjiwi għal loqsma ċivili u militari u fil-kapacitajiet ta' ġestjoni tal-kriżi madwar id-dinja. Dan din hija weda li kienet parti mill- titli ta' Helsinki wkoll teżisti fil-karta biss u mhux fil-prattika f'ħafna drabi. U għalhekk il-missjonijiet ċivili bħal pereżempju Eurolex jew inkella EUPOL jirrappreżentaw biss livell ta' 75% ta' dak li wedu l-Istati membri. U anke l-kapacitajiet fil-qasam ċivili u militari għadhom lura meta qabel ma dak li suppost qegħdin. U anke fir rigward l-appoġġ tal-Parlament Ewropew fl-istrutturi u l-koordinazzjonijiet ta' ċivili u militari. Ħafna drabi dan għadhom ma ġiġ deċiż u fir-rapport il-Parlament qiegħed jgħid li l il-kooperazzjoni ċivili militari huma waħda mill-lodot ta' politika barranija tal-Unjoni Ewropea u anke għal politika ta' sigurtà. Taħt il-proċess tal-Lisbona l-Parlament Ewropew huwa mitlub li jagħmel il-parti tiegħu mhux biss fil-rigward il-qalba dan kif fuq il-bażi tar-rapport u dawn huma ċifri li daħanna fil-rapport ta' dom il-Kumitat ta' Afet maġġoranza kbira u dawn waslu għal bażi tal-proposti tagħna. Għamilna stqarrijiet fuq il-ħtieġa li jkollna struttura ċivili militari bilanċata fil-EEAS ġdid. Operazzjonalment aħna edna li dan għandu kunem kwartieri ġenerali tal-Unjoni Ewropea bil-personal mill-Istati membri kollha u dan għandu jkunem sistema ta' inċentivi biex bekk kunem min jieħu sejn f'dawn l-operazzjonijiet u barra minn hekk għandu jkun hemm ukoll il- ejjun ta' personal għalġejjeni. Hemm proposti wkoll fuq il-finanzjamenti tal-komissjonijiet u dan mod speċifiku jgħaddu għal promozzjoni tal-fond u l-artiklu 140 ta' trattati. U kien hemm ukoll suġġerimenti dwar kif il-forzi tal-pulizija u forzi militari jistgħu jaħdmu aktar flimkien brabta sfiqa, bħal pereżempju l-ġendarmeri u l-forzi tal-pulizija u kien hemm ukoll diskussjoni dwar kif dawn nistgħu nartuhom flimkien mod operazzjonali u kif nistgħu ikun hemm kooperazzjoni ċivili militari fil-ġejjieni. Anke fir-rigward fil-ġejjieni tal-battle groups aħna qed nitolbu għal direzzjoni ġdida u finanzjamenti skont il-mekkaniżmu xira u anki skont l-estensjoni tal-kapaċitajiet taħt il-linji gwida ożolej anki fir rigward il-potenzjal kbir għal gruppi ta' battalja apposta skont l-operazzjonijiet taħt l-estensjonijiet tal-Terms of Reference ta' dan il-rapport. Għanek għandu kunem l-possibilità l-użu doppju tal-programm ta' riċerka u sigurta u dan jinkludu wkoll l-operazzjoni ċivili u militari speċifikament għal tamir għal livelli ta' ħazna, tal-munizzjon, ecc. Dak li qed nitkellmu dwaru huwa li nevitaw li jkun hemm l-irdupjar tal-istrutturi li jkun hemm l-aqwa prattika u l-aqwa użu tal-istrutturi eżistenti u kif nistgħu nagħmlu kapaċitajiet konġunti ta' trasport blajru u bil baħar u kif dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet jistgħu jaħdmu mod aħjar flimkien biex bekk ikonu aktar ta' beneficju għal xilxin. Qed nipprovaw nżommu ma' responsabilitajiet ġodda tagħna fir-rapport fl flafet ksibna maġġoranza kbira mill-gruppi kollha u qed ngħidu li huwa kontribuzzjoni għal ġejjeni. U anki għal binja tal-kapaċitajiet ċivili u militari tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, għanna l-KHDI, kellimu muħed biss għal minuta l anorevoli Segedi.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 hemm ħtieġa ta' kooperazzjoni bejn iċ-ċivil u l-militari. L-Ungerija tikkostitwixxi eżempju tajjeb ħafna. Għaliex aħna fl-2007 stajna nintervjenu f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew pereżempju għal fir-rigward il-traġedja ta' tajn tossiku aħmar, każijiet aktar reċenti, eċetera. Kien hemm ħafna li staqsow li kien hemm rikonoxximent ta' jekk kienx hemm rikonoxximent ta' dawn l-interventi. Le ma kienx hemm rikonoxximent, anzi l gvern xolja dawn it-taqsimiet u għalhekk ir l dawk li xtaqu li jkun hemm spiritu ta' kooperazzjoni. Dawk li ħadmu f'dawn l-operazzjonijiet. Għalhekk hemm organizzazzjonijiet simili għal dawn il-gruppi ta' inizjattiva huma nies li rridu ħarsu l-ambjent u bekk nkun nista' jintervjenu fis-soċjetà. Issa nitlob l-Sur Ernhauser. Grazie ħafna. Jek tħares li ċentru ta' ta' kmand f'Katan t-realizza li s-servizzi ċivili u militari ehm, ġew ma' ilhom maquda flimkien. Dak li huwa importanti huwa li l-Unjoni Ewropea jkollha perfil eh, bil-mekkanizmi ċivili tagħha. Ma kollu aħna għandna konna linja ċara bej l-istrumenti militari u ċivili. ħaġa li xtiqna nagħmel referenza li għax il-kollega lukemm qal li jien għandi dubji tiegħi. Eh, saret eh, f'Burgenland fl austria kien hemm marx bl-armi u naħsibx li din ħaġa tabli jiena li ngħid forma ċara li dat tip ta' avvenimenti ma naħsibx naħseb li jmorru kontra l-ispirtu ta' Ewropew. Issa ngħaddu Sur Ehrenhauser. Trispondet il-talba? Dak li kien għattijajt eh, u għidba dwar jobbik u l-Gwardja Ungeriża għatt qatt ma għamlu l-ebda reat aħna għatt ma morna kontra liġi jiddispieċini din hija propaganda politika li qed nisimgħu wessa dak din hija propaganda li qed tipprova eh, tagħmel li Jobbik u l-Gwardja Ungeriża qiegħda negattiva maħna dejjem irrispittajna liġi. Jiena qatt eh, jgħid is-suran qatt qatt li jobek marru kontra liġi, kull ma qatt li kienu kellhom l-xkubetti u l-bajoletti f'Marċ f'Marċ ma kellem l-ebda kontradizzjoni ta' dang tajjeb Issa naddu, tajt il-President, issa naddu għal-Kommissarju, l-Onorevoli, la Signora Domenica. Għazzi għabta President, jena nfoka fuq rapport ġin hija un rapport verament eh, importanti utli kol nishtiq nirringrazzja sul-esra kontributi għaw. rapport huwa utli għalix jifoka fuq l-element fuq l offol bej dwar il-kooperazzjoni ċivili militari li hija li hija priorità tal-Kommissjoni tħares li l-punti ewlenin li għandhom xaqsmu dwar approċ komprensiv fil-ġestjoni ta' kriżi li jistabiliti servizz ekstern tal-Unjoni Ewropea hija eh, riflessjoni ta' dal-priorità. Il-konċett ta' dan is-servizz barrani Immur fl-istess direzzjoni tal-dak li qed suġġerit fir-rapport speċjalment li jiġi inkluż l-istratturi tal-politika komuni ta' sigurtà u difiża fis-servizz barrani komuni. Aħna nappoġġaw li niżviluppaw kapaċitajiet ċivili biex ikollna ekwilibrju fir-risorsi il-modalitajiet eh, xirqin għal eh, reklutaċ huma miftiema u esperti eh, appropjati xirqa jistaw jimdaħla. Qabel dan ma kienx possibli. Diversi punti tar rapport ġiġa ġew ħanna nagħtu tagħhom u azzjonijiet ittieħdu dan hija speċjalment għandu xaqsam dwar li aħna nwaslu għal sinerġija ħjar bejn il-militari u ċivili Eh, taħriġ finanzjar, kooperazzjoni ma' eh, partners eh, speċjali bħal NATO u l ġus ma'uda ħna nappoġġaw koll insaħħu relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-ġnus ma'uda. Ġiġa minna ħafna xogħol flimkien il-rappresentant oli il-taqa għal darboħra oħra ma' segretarju ġenerali fl-Lisbona s sebt li għadda Ir-relazzjoni bej l-Unjoni Ewropea u NATO hija eh, huwa suġġett interess eh, importanti kif rajna l-biera fil-summit tan-NATO fl-Lisbona. Aħna naqblu wkoll li jkun hemm l-implementazzjoni ta' miżuri prattiċi li jistaw jisaxħu l-komparazzjoni konkreta bejn l-Unjoni Ewropea u n nato u li nizguraw u koll li kunem Eh, kooperazzjoni meta iż-żewġ organizzazzjoni ikunu fl-istess eh, teatru. Aħna ħanaħdmu eh, fl-imkien mal-Parlament fuq dan il-suġġett importanti ta' kooperazzjoni ċivili militari. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna. Votazzjoni s-sir għada. seduta li mis u għada. 23 ta' novembru mid-9 sal sija u minn 3 sa' 8 u nofs u mid-9 sa' nofs il-lejl u l-agenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq l-internet fuq sit internet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi.